Good evening to everybody. Lodwa il-serata tajba, sinjuri. Nishti eh, nilqa fostna l-rappresentanti kollha tal-parlamenti nazzjonali għal din il-laqa tal-komitati intra-parlamentari. Din il-laqa ser tkun maqsuma f'żewġ sessjonijiet L-ewwel waħda fuq il-Garanzija Ewropea għat-tfal bħala biċċa għodda biex niġġieldu il-faqar u t-tieni parti fuq il-pagi minimi ġusti. Qabel ma nidħlu fis-sustanza tal-laqatana nixtieq eh, nitkellem dwar ftit punti ta' organizzazzjoni. Nibdew bil-speaking cards illi jinsabu disponibbli fil-Kamra u dawn iridu jittihdu minn dawk il- membri uh, eh, tal-Parlamenti Nazzjonali jew MEPs li jixtiequ jitkellmu, però hemm karti apposta għal sessjoni wieħed u karti apposta għal sessjoni numru 2. Il-ħin illi fih tkunu tistaw titkellmu ser jinqasam ekif kif ġej. Ser kunem hemm tliet membri tal-Parlamenti Nazzjonali u mbagħad wara jom ikun hemm membru tal-Parlament Ewropew. U din il din tirrepeti ruħa. Dan jista' jkun illi kollu jiġi adattat skont id-dibattitu però. L-ewwel permettuli li nibda billi ngħaddi l-kelma l-Sir Gordon Maras, il-President eh, tal- um, ta' komitat għasħubija soċjali u s-sistema ta' eh, pensjoni fil-Parlament Kroat. Nadilu l-kelma. Iva, grazzi ħafna jina ser inkompli meċi din il-qabil Kroat għalek eh, inħedġiċkom tilbsu il-headphones. Senjuri, Senjura Doris Niskova, eżis kollegi, jina grat ħafna illi u kontent illi nista il-mexxi din il-laqa illi fija qed jipparteċipaw kemm il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll l-MEPs. Lum ser nkunu qed nitkellmu fuq żewġ suġġetti importanti ħafna. L-ewwel wieħed il-garanzija Ewropea għat-tfal bħala għodda biex niġġieldu il-faqar U fil-fatt nibdew b'dan is-suġġett għaliex il-kol kemm aħna nafu kemm huma importanti kemm hija importanti d-demografija, kemm huma importanti l-isforzi tagħna illi għandhom il-għan illi joħolqu standard simili jekk mhux l-istess għal kulħadd, partikolarment għal dawk li jgħixu fit-territorju ta' l-Unjoni Ewropea. Dan huwa suġġett importanti ħafna partikolarment għaliex kull ma jmur il-popolazzjoni qed tixjieħ. Kolka maħna nafu illi rridu ninvestu fil-ġejjini u t-tfal tagħna huma l-ġejjini. L-isfidi illi qed naffaċċaw jirrikjedu azzjoni rapida u fuqta. Aħna kuntenti ħafna li l-Kummissjoni Ewropea l-ġdida għarfet l-importanza ta' dan is-suġġett u Issa għana persuna li hija direttament responsabli mid-demografija, u għalhekk jiena ser nkun qed naddi il-kelma li sinjura Dubrovka Xwika li hija l-Viċi President tal-Kommissjoni Ewropea responsabbli mid-demokrazija u id-demografija. Nitloba illi titkellem għal 5 minuti. Grazzi ħafna, Sir Maras, kollega Schmidt, onorevoli membri tal-Parlamenti Nazzjonali u onorevoli membri tal-Parlament Ewropew. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom tal-li tatuni din l-opportunità illi naqsam magħkom l-opinjonijiet tiegħi fuq e, il-Garanzija Ewropea ta' tfal. Illum kelkom diskussjoni e, fuq is-semestru Ewropew iżjed kmini u jiena fil-fatt aħna bħala komissjoni informajnikom fuq l-intenzjoni t-ġodda tagħna fil-kontest ta' semestru Ewropew propri fl-Ulju li għadda. Is-Sinjura von der Leyen qalet li rridu ninvestu iżjed fil-ġejjieni ta' tfal tagħna. L-messaġġ huwa ċar dawn e, dan jisħaq fuq l-importanza li Sinjor von der Leyen qed tagħti biex tindirizza ċirkostanzi li fihom jikbru tfal tagħna fl-Ewropa u partikolarment rridu nagħtu importanza l-ugwaljanza bejn it-tfal. Jiena flimkien mal-kollega Schmidt għanna lan illi niprezentawlkom il-situazzjoni tal-garanzija ta' tfal fis-sena 2021. M'għandix dubju li kolka maħna, kolka mintom ser taqblu miegħi meta ngħid li tfal għandhom ikollhom aċċess għas-servizzi u l-appoġġ li għandhom bżonn huma kemm tul it-tfulija tagħhom kif ukoll tul l-adolescenza tagħha tagħhom. Il-protezzjoni ta' tfal jinsabu fil-artiklu 3 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Lek x'inhu r-rwol tal-Kummissjoni Ewropea hekk? Jiena nixtieq nikkumplimenta l-isforzi tal-Istati Membri fil-ħidma tagħhom rigward it-tfal. F'Novembru 2017 dan il-Parlament Ewropew flimkien mal-Konsill u il-Komissjoni Ewropea żguraw illi il-ġlida kontra l-faqar fost it-tfal tkun waħda mill-pilastru mill-pilastri ta' drittijiet eh, fundamentali. Sinjuri, ftit ta' żmien ilu f'dan il-Parlament Ewropew jina qed li l-priorità tiegħi hija illi ninvesti fit-tfal. Jina dan nerġa' nirrepetih u nerġa' nirrepeti wkoll li jien għandi bżonn lajnuna tagħkom biex niżgura li dan iseħħ. Jina rrid inkompli nisħaq fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tal-2013 biex ninvestu fit-tfal illi kella titlu inkisru iċ-ċiklu ta' diżugwaljanzi. Dan ifisser li aħna rridu niżguraw li jkun hemm aċċess għal servizzi li kulħadd jista' jħallas għalihom u niżguraw ukoll illi t tfal jipparteċipaw fil-ħajja demokratika fih dan l-Unjoni Ewropea. Il-valur miżjut li aħna nistaw eh, nġibu fuq livell ta' Unjoni Ewropea ser jiġi forma ta' garanzija Ewropea biex niġġildu l-ostakoli li jeżistu fuq livell nazzjonali, speċifikament dawk l-ostakoli li waqfu tfal milli kollhom aċċess għas-servizz għas-servizzi li huma għandhom bżonn għall-iżvilupp personali tagħhom u għall-benessri tagħhom. Garanzija Ewropea ta' tfal għandha tappoġġa lil dawk il-ġenituri singoli kif ukoll lil dawk djari li l-aktar jesperjenzaw id-diffikultajiet permezz ta' housing deċenti, permezz ta' aċċess għall-iskola permezz ta' servizzi ta' kura ta' saħħa. Attualment il-Kummissjoni qed tagħmel valutazzjoni tal- din l-inizjattiva tal-Garanzija Ewropea għat-tfal u minn hawn ftit ta' xhur oħra il-kollega tiegħi Sur Schmidt skużawni, iktar eh, tard illum stess il-kollega tiegħi Sur Schmidt ser jaqsam magħkom iżjed dettalji dwar kif aħna ser nagħmlu dan. Jiena ġejt motija, ġejt mitluba nistudja zjed fil-fond din is-sitwazzjoni. Għadu kmini wis, però lan tagħna huwa illi ninkludu azzjonijiet biex nipproteġu it-tfal illi huma li zjed vulnerabbli u dan nagħmluh anka online biex bekk niġġildu il-vjolenza. Ma tix dubju illi ħatiħdu gost tisimaw illi din il-garanzija se tippromuovi u koll il-parteċipazzjoni tat tfal fil-ħajja demokratika. L-ideja hija illi taħt il-kappa tal-Future for Europe eh, din il-konferenza aħna nistaw koll nallokaw ħin għad dialogu minnaħat ta' tfal u forsi anka organizzaw summer camps li għal-jom jipparteċipaw it-tfal. Diġa il-Kommissjoni Ewropea tħeġġeġ il-parteċipazzjoni ta' tfal permezz tal-programmi Back to School. Nixtieq ukoll nżidu l-protezzjoni ta' dawk eh, tfal migranti kif ukoll minorenni mhux akkompanjati li jaslu fl-Unjoni Ewropea. Aziz membri, aħna ma nistawx ma natux kas li tfal tana għanna bazi soda ħafna fuq xiex nibnu per eżempju artiklu 3-3 tal tal eh, Karta għad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea u azzjonijiet tal-Aġenda tal-2011 u ma nistawx ukoll ma ninsewx il-Konvenzjoni tal-ġnus maquda fuq id-drittijiet ta' tfal. Dawn kollha u dawn l kollha jistgħu jgħinuna u fuq din tal-aħħar fuq il-Konvenzjoni tal-ġnus maquda nista' ngħid li l-istati membri huma kollha firmatarji tagħha. Dawn l-azzjonijiet kollha għal min qed nagħmluhom, però dawn kollha, dawn l-azzjonijiet kollha qed nagħmluhom għat-tfal tagħna, għalhekk nixtiequ nisimgħu min-naħa tat-tfal tagħna eh, kif jaħsbuha, il-bżonnijiet tagħhom aħna rridu nikkonsidrawhom u fil-fatt dan nistgħu nagħmluh permezz tal-azzjonijiet illi ser nkunu qed nieħdu sal-ewwel nofs tas-sena 2021. Eżis membri, l-kol kemm aħna konna tfal, għalhekk huwa essenzjali li tfal kollha jkollhom dritt u aċċess għal bidu ugwali fil-ħajja. Il-politiki tagħna ser ikollhom impatt dirett fuq il-ħajjiet ta' tfal tagħna, rridu nżommu dan f'moħħna u għalhekk aħna rridu nisimgħu il-vuċijiet tagħhom fil-konferenza dwar ġejjieni tal-Ewropa. Onorevoli membri, xolna huwa parti mill-mekanizmi ta' protezzjoni soċjali. Il-miri tagħna huma l-istess bħal dawk tal-Aġenda tal-Ġnus Maquda sena 2030 għal żvilupp sostenibbli. Aħna għandna dmir illi nippromovu drittijiet ta' tfal. Dan għaliex serjara dan u importanti għaliex serjatina narrativa fil-fora, fil-diversi fora. Fil-ħidma tagħna ejja niftakru dejjem illi drittijiet ta' tfal huma universali u t-tfal jibqgħu tfal ikunu fejn ikunu huma fid-dinja. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lis sinjura Xwiga. Grazzi għal klim ta' introduzzjoni tijak nittama illi il-pjanijiet tijak jinkludu kol il-protezzjoni ta' tfal anka online. Iktar kmini l-lum, binti ġemplitli u ma għaltlix papa nħobbok, għaltli il-wifi mux qed jaħdem. Jiġifiri it-tfal għandhom diversi prioritajiet, rridu nikkonsidrawhom kollha kemm huma. U issa ngħaddi l-kelma li Sur Nikolas Schmidt, il-Kummissarju Ewropew għal xogħlijiet u l-drittijiet soċjali. Sur Schmidt nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President onorevoli membri, nixtieq nibda billi ngħid li tassew onorati li nista' nipparteċipa f'dan id-dibattitu fuq suġġett daqshekk importanti, propju għawek fil-Parlament Ewropew, illi l-idea ta' garanzija tfal twildet. Niftakar tajjeb ħafna li jien fl-2015 f'seminar immexxi minn wieħed mill-kollegi tagħna hawnhekk. U jiena kont preżenti bħala eh, membru li jirrappreżenta il-presidenza lussemburgiża dak iż-żmien kif tafu il-President, il-Sinjor President il sinjor president tal kummissjoni Sinjura von der Leyen, wedet illi tibni fuq din l idea ta'kom, illi ġifiri tkompli tibni fuq l idea ta' garanzija għat-tfal biex tappoġġa kull tifel u tifla fil-bżonn. Jiena onorat li għandi responsabilità li nisviluppa din il bicċa għodda taħt il-pilastru għadrittijiet soċjali u li nisviluppa wkoll pjantazzjoni li tmur magħha. Is-Sinjura Xwigza fil-fatt dat kif tkelmet dwar il-karta drittijiet um, Eh, ta' fundamentali u għallura anka ta' tfal. Kif nafu meta tfal jibdew fuq siq ħażina dan ħajkompli affetwa il-ġejjini tagħhom. Tfal eh, li ġejjin minn sfond diffiċli, ġeneralment huma uliet eh, ġenituri f'diffikultà, ġenituri li qed jiffaċċaw il-faqar. Memx dubju illi meta aħna nitrattaw il-faqar tal-ġenituri u natu lil daw il-ġenituri l-opportunitajiet xirqa, allura il tfal tagħhom ikunu jistgħu jibbenefikaw ukoll minn dan kollu. Għal-ġenituri għandna bżonn kundizzjonijiet ta' xogħol ugwali u l-istess irridu niprovdulhom il-ħiliet u anka l-possibilitajiet ta' taħriġ għaliex dan ser jippermettilhom illi jisibu eh, x-xogħol. Iktar tard l-lum stess fit-tieni sessjoni ser nitkellmu fuq il-pagi minimi ġusti, ma ippermettu li l-insemmija din l-idea għaliex pagi ġusti jippermettu li aħna nkunu nistgħu niggarantixxu livell ta' protezzjoni soċjali kif suppost. Din hija biċċa għodda importanti biex niġġieldu l-faqar u l-esklużjoni taħt il-pilastru tal-drittijiet soċjali illi saħaq fuq il-Parlament Ewropew, jiġifieri intom stess, jisħaq appuntu wkoll fuq id-drittijiet ta' tfal biex ikun hemm protezzjoni fil-stadju bikri ta' tfulija ta' dawn ta' tfulija. Dan jiżgura illi it-tfal jiġu protetti mill-faqar u niżguraw illi it-tfal li ġejjin minn sfondi zvantaġġati ikollhom xorta waħda possibilità għal opportunitajiet l-istess bħal tfal li mhumiex ġejjin minn dan l-ambjent eh, zvantaġġat. Dan jista' jikkontribwixxi biex Eh, noħorġu minn min dik il-kappa ta' lil dawk it-tfal illi jinsabu friskju ta' faqar. Fl-2018 kważi 19 il- 19 eh, il-miljun tifel u tifla kienu friskju ta' faqar fl-Unjoni Ewropea. Eh, dak iż-żmien kien għat il-Renju Unit pala parti mill-Unjoni Ewropea. Illum il-ġurnata l-figurija ħafna iżjed għolja, fil-fatt trid iżid 4 miljoni oħra fuq il-figura. Barra minn hekk, però irridu inqisu lil kulħadd għalhekk aħna qed nikkonsidraw strument li jista' jgħin lill-istati membri kemm f'termini ta' prioritajiet tal-politiki politika kif ukoll billi nappoġġaw il-fondi nazzjonali disponibbli. Il-ġlieda kontra l-faqar nistgħu nagħmluha permezz tal-appoġġ tal-investiment tajjeb billi anka nimplementaw afas innovattiv u xira u koll. Flimkien ma l-istati membri għanna inrawmu azzjonijiet prattiċi biex bekk ikun hemm kemm rida politika kif ukoll il-fondi li jimxu fil direzzjoni tajba. Fit-tħejjija ta' eh, strument ta' politika jiena naqsam magħkom l-intenzjoni illi niżguraw li dawn it-tfal ikollhom aċċess għas servizzi li huma għandhom bżonn. Irridu ninvestu, pereżempju, f'edukazzjoni xirqa, f'kura tas-saħħa kif suppost. Irrid ikun hemm aċċess għal kura tas saħħa kif ukoll aċċess għal djar komdi għal dawn it-tfal u ukoll arfin nutrizzjonali disponibbli għat-tfal. Dan jista' ikisser iċ-ċirklu vizzjuż li spiss jinsabu fih it-tfal iġej minn spont svantaġġat. U importanti, u fil-fatt il-Kummissjoni ser tkun qed tibni fuq eh, l-istudji ta' viżibilta illi tlabtuna namlu intom Parlament Ewropew dawn il-studji ser jgħinuna nizvilupaw il-politiki meħtieġa. Dan ser ikun wieħed mill-lodot sabiex niġġieldu l-faqar u l-esklużjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea. Kif tilkom iktar kmini meta tejn lil ġenituri ta' dawn it-tfal tkun qed tgħin indirettament u anka direttament l tfal Em, ukoll kontra il-faqar ġenerali li se nkomplu nisqu fuqu. U fil-fatt il-garanzija ta' tfal ser tkun parti minn dan il-pjan da' xejn isiet iktar wiesa. Hemm diversi prinċipji illi qed jispirawna biex aħna noħolqu politika kontra l-esklużjoni soċjali biex nipromovu l-investiment fil-taħriġ u x-xogħlijiet, servizzi soċjali aċċessibbli u l-ħarsta mhux l-inqas anka housing illi jkunu jistgħu jiffilħu għalih eh, dawn il-ġenituri li zjed svantagġati. Warra eh, tħejjiet meħtieġa inkluż konsultazzjoni mal-partit interessati, aħna fis-sena 2021 qed nittamaw li nkunu nistgħu nkomplu anka nibnu fuq il-konsultazzjoni li qed nagħmlu għal tranzizzjoni ġusta. Barra minn hekk l-azzjonijiet proposti mill-Kummissjoni Ewropea u li fuqhom qablet anka eh, l-istess Kummissjoni Ewropea ser jgħinuna fil-ħidma tagħna. Aħna nixtiequ nkomplu anka naħdmu fuq il-proġetti pilota li diġà bdejna naħdmu fuqhom. Propju l bira stess jien attendejt konferenza illi tala l-ewwel fażi tal-azzjoni preparatorja illi preżentat l-ewwel studju ta' viżibilità. Fażijiet 2 u 3 ser eh, iseħħu jiseħħu iktar il-qoddim. Rridu nikkonsidraw ukoll l-użu ta' fondi tal-Unjoni Ewropea, partikolarment l-EFSF Plus. Sinjuri, fid-dawl anka ta' dak li intom ettulna f'aprili li għadda, intom ettulna li l-ISF li FSF fil-fatt irrit jiffoka fuq it-tfal u l-aċċess ta' dawn it-tfal għal servizzi. Ġew allokati 5.9 biljun euro Uh, anzi, għettulna li 5.9 biljun euro rridu jiġu allokati għal dan li FSF biex jiġru implementati ir-rakkomandazzjoni tal-2013 tal-Kommissjoni Ewropea biex ninvestu fit-tfal jina ser ikun qed insegwi mill-viċin ħafna trialogi fuq din il-kwistjoni, però mhux qed nibdew mix-xejn, il-fondi tal-Unjoni Ewropea diġa qed jgħinu ħafna tfal zvantaġġati għalhekk lan tagħna għandu jkun illi niggarantixxu li jkun hemm riżorsi xirqa għall lajnuna għal dawn it-tfal l-iktar zvantaġġati. Pero dan biss mhux biżejjed biex noħorġu biex noħorġu miljuni ta' tfal mill-morsa tal-faqar. Irid ikun hemm ukoll għajnuna u fondi mill-gvernijiet nazzjonali allokati għal din il-problema, ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali u l-lum il-parlamenti nazzjonali jinsabu hawnhekk preżenti huma essenzjali. Jekk il-fondi jiġu mirati tajjeb, inkluż anka il-fondi mill-iżvilupp reġjonali tal-Unjoni Ewropea, nistgħu naslu għal dik il-bidla li tant hemm bżonna. Però għandna bżonn impenn politiku fuq kull livell, reġjonali, nazzjonali u fuq livell ta' Unjoni Ewropea biex bekk noħolqu um, sistemi b'saħħithom il-ġlida kontra l-faqar uh, fost it-tfal jew waħda mill-prioritajiet tal-Kummissjoni Ewropea bħalma ta' kif qalet il-kollega Xrika u fil-fatt ser issibuha bħala waħda mill-rakkomandazzjonijiet um, speċifiċi għal kull pajjiż. Jiġifieri din il-kwistjoni ser niddiskutuha mhux biss mal-gvernijiet, iżda anka mas soċjetà ċivili, l parlamenti nazzjonali u l-awtoritajiet lokali u reġjonali, jiġifieri mal-partijiet interessati kollha. Grazzi. Sur Schmidt, Komissarju Ekonomika drittijiet soċjali. Issa nisimaw minnant uh, Eduardo De Baloco, illi hu membru tal-Parlament uh, Portugis. Eh, Ko-presidenti, eh, komissari, signori, l net grazzi tal-istedina. Tal Dawn huma diskussjonijiet importanti ħafna biex nimxu li lem mill-austerità u nersqu lejn il-għajnuna għal tfal. Kif hemm miktub anki fil-punt 11 tal pilastra Ewropej ta' Drittijiet Soċjali. Il-Kommissjoni Ewropea ħat ippreżenta pjan ta' azzjoni biex timplementa l-pilastru Il-Kommissjoni organizzat konferenza l-bera biex tala l-ewwel fażi tal-istudju ta' fassibilità. fuq dan l-istrument. Il-povertà ta' tfal fija ħafna dimensjonijiet, però hija anki olja. Studju tal-Parlament Ewropew f'dan id-dokument hemm miktub li l-21% ta' tfal din jgħixu fil-faqar ta' tħul il-8.5 jiexu fi privazzjoni materjali, 9.3 eh, eh, fi djar minar xol. Il-President qed jitlob il-kellim jitkellem daqsxejn iktar bil-mod. Il-faqar il jaffetwa l-istati kollha tal-Unjoni Ewropea. Id-dejta tal-2014 juri li fil-Romanija u fil-Bulgarija fil romania u fil bulgarija Eh, laħqu 70% ta' rata ta' privazzjoni. Imma anki fil-pajjiżi tal-Europa għadhom bejn l-10 u l-20%. Il-President reġa għallu biex jitkellem iktar bil-mod. Fl-2013 il-Kunsill adotta rakkomandazzjonijiet li ejja ninvestu fit-tfal, però l-implementazzjoni timxi bil-mod sar-2017 disa membri biss kienu ħadu inizjattivi biex isaħħu l-politika tagħhom kontra l-esklużjoni soċjali. U għal din ir-raġuni l-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni fl-2015 li talab garanzija għat-tfal Ewropej Il e, li ġiet ikkonfermata b'riżoluzzjoni oħra fl-2019. Fil-Portugal, anki jekk diġà naqset mill-2015, però ir-rata ta' riskju ta' faqar eh, hija iktar olja fil-żazax taħt 18 sena minn l-oħrajn milli hija fl-oħrajn. Aħna qed nippruvaw nwaqfu ir-riproduzzjoni interġenerazzjonali tal-insuffiċenza ekonomika. U aħna nifmu illi il-bżonn għal-politika u tal-implementazzjoni ta' dan il-politika il politika Eh, hija importanti ħafna. Dana ifisser li aħna nemnu li l-garanzija ta' tfal għanda tkun approċ integrat ġdid biex nizguraw li kull tifel eh, Ewropew eh, a riskju ta' faqara jkollu aċċess għal kura ta' saħħa ta' kwalità blaħlas, edukazzjoni, kura ta' tfal, dar u nutrizzjoni xirqa blaħlas biex danan nilħuħ emżon nikonsidraw dawn li senajt. il komissjoni għanda taqbel fuq indikaturi vinkolanti eh, biex tnaqqas il-povertà ta' tfal, il-erda tal-povertà ta' tfal għanda tkun priorità fis semestru Ewropew u għandam jizviluppaw anke indikaturi biex iservu ta' benchmark għall-istati membri fil-programmi tagħhom ta' riforma nazjonali. E, Il-garanzija ta' tfal għandha tkun priorità fil-fondi e, tal-Unjoni Ewropea hemm appoġġ fil-partiti kollha tal-Unjoni tal-Parlament Ewropew biex ikun hemm budget ta' 5.9 biljuni ta' e, għal fond fond soċjali fil-MFF li ġiet u obbligu anki min-naħta tal-istati membri li għatu għallin inqas 5%. mija pero irridu anki nesprimu tħassib fuq il fat li l-MFF attuali prezentat mill-presidenza tal-Kunsill Ewropew nar il-ġimma li għaddit se jiprovaw inaqsu 1.7 biljun euro oħra mill-Fond Soċjali Plus Eh, meta nqablu ma dak tal-presidenza finlandiża li kien diġà naqas żewġ biljuni u nofs. L-istati membri għandhom eh, ikollhom l-ownership ta' dan, responsabilità eh, hija importanti u f'kull stat membru għandhom jiġu żviluppati dawn il-indikaturi. Barra minnek, e, tfal vulnerabli ma jistawx jitħallew l-ura. Li nizviluppaw e, u li nwetqu garanzija e, se titlop li kunem kooperazzjoni bejn il-partiti interessati, l-autorità, servizzi soċjali, l-NGOs, eccetera. Il-garanzija ta' tfal għandha tkun strument indispensabbli tal-bidla pożittiva fil-ħajja ta' ċittadini Ewropej u jina nieħu l-opportunità biex niproponi li l-kwistjonijiet kollha li qed niddiskutu llum hawnhekk ikunu uh, fuq qudiem fid-dibattiti tal-konferenza fuq il-futur tal-Ewropa. Uh, Għaliex jippreżenta dan opportunità unika għal zaza Ewropej. Grazzi ħafna jgħid il-President. Issa nisimgħu mm, Minant il-kolli, il-kellima li jifmu illi għandhom żewġ minuti kull wieħed. L-ewwel wieħed huwa eh, kellim Sloven, rappreżentant tal-Parlament Sloven. Insellem il-kulħadd se nitkellem bl-Sloven, jiena kontent ħafna nisma li waħda mill-prioritajiet tal-mandat attuali tal-Kummissjoni hija propju l-pilastru soċjali ta' drittijiet. Dana se jkontribwixxi bla dubju għal biex ikun hemm Ewropa iktar ġusta u solidarjetà akbar u, u integrazzjoni aħjar. Jiena ukoll kuntent kontent nisma li intkom tkellimtu fuq il-garanzija għat-tfal b'mod partikolari tfal zvantaġġati li għandhom bżon ta' għajnuna biex jaslu għall-opportunitajiet ġusti. l izvantagġi jaffetwaw il-tfal fuq livelli kollha. l povertà għandha impatt kbir anke fuq l-iżvilupp mentali u fiżiku jista' jaffettwa l-iżvilupp tal-moħħ kif tajdinna anki riċerka fin-neuropsikjatrija. Eh, miex kwestjoni illi memx bizzejiet Eh, prodotti materjali, ma anki kapital soċjali għal dawn it-tfal li jgħixu fil-faqar. Bla dubju mandomx punt tatlu ugwali fil-ħajja. Il-povertà taffetwa b'mod partikolari it-tfal li jitwildu fil-faqar. Dawn huma zvantagġati f'ħajjithom kollha u normalment ma jirċevux il-kura ta' tfal li suppost jirċevu tfal eh, fl-iskola mumiex ugwali għat tfal oħra u ma fetwati mill-esklużjoni soċjali ma jistawx jizviluppaw il-potenzjal kollu tagħhom u ma limitati bil-kapacità tal-familja tagħhom u dan huwa ċerkju vizzjus li huwa possibbli li wieħed jaqtaw. Jiena fi Slovenja Eh, kontent najt li skont id-data reċenti tal-Eurostat il-riskju għal faqar u esklużjoni soċjali għat tfal fi Slovija hija l-iktar waħda baxxa fl-istati membri kollha. Però għada olja l-istess 13.1 fil-mija illi olja xorta. Is-sinjura uh, Seta Langalova li tirrappreżenta l-Ungerija membri onorevoli, sinjuri, l-ewwel nett inna nishti najdilkom kemm jena kuntenta li nista' nitkellem nesprimi il-opinjoni tiegħi fuq il fuq il-kompitu soċali fil li huwa importanti ħafna għal koleġislaturi Ewropej f'dan il-mandat. Il-Bulgarija tappoġġa eh, din id-dimensjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea u nixtiequ ngħidu anke kemm huwa importanti eh, eh, dan li jiġi inkluż fil-prioritajiet tal-Kommissjoni. Nħossu li hija importanti anki li l-inizjattiva għal garanzija ta' tfal kif hija proposta mill-Parlament Ewropej hija inizjattiva importanti tal-Kummissjoni Ewropea fil-qasam soċjali. Dan huwa suġġett li aħna nikkonsidraw importanti ħafna, mhux biss fuq livell nazzjonali imma anki Ewropej, Ewropew dana kien eh, argument soċjali wara anki il-presidenza bulgara fl-2018 meta aħna għaddejna sensila ta' rizoluzzjonijiet biex innaqsu l-povertà u nżidu l-inklużjoni soċjali. U fuq din il-bażi aħna bdejna politika għat-tfal għal-kura ta' tagħhom li jama elementi importanti li aħna qed nimplementaw, aħna qegħdin nagħtu l-attenzjoni anke għas servizzi għal diżvilupp ta' tfal e, u fukat fuq it-tfal sa' seba snin, speċjalment tfal b'diżabilitajiet u anke għal familji tagħhom u anke għal ġenituri futuri. Aħna nħossu illi b'approċċ orizzontali kompless fisħubija mal partit kollha interessati jista' jwassal għal riżultat. Għalhekk il-Bulgarija l esta tipparteċipa u tikkontribwixxi attivament għal proċess ta' inizjattivi ġodda għal garanziji ta' tfal fuq livell Ewropew. Grazzi, issa nisimaw minant il-Sinjura e Evita Grossa Zalite mill-Latvija.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 kwistjoni importanti. Aħna attualment qegħdin nippruvaw nifmu kif nistgħu najtu iktar assistenza għal familji. Meta nitkellmu fuq il-garanzija, hija ħaġa importanti ħafna li fl-Ewropa kollha u fl-istati membri anki li jkun hemm possibilitajiet ugwali, simili, disponibbli ah, bħala aċċess tal-kura tas saħħa għal fejn wieħed joqgħod u għal edukazzjoni. Għatem ħafna xogħol xisir f'dan il-qasam, ħafna spiss il-faqar tiġi trasmessa mill-ġenerazzjoni għall-oħra u dawn huma riski li aħna rridu niprevjenu. Il-garanzija ta' tfal hija konsiderata anki f'kuntest iktar wiesa, mhux biss fuq livell nazzjonali, ma anki fuq livell Ewropew iktar ma jkunu għawijin, iktar b'saħħithom il-familji, iktar ma tkun għawija l unjoni Ewropea. U aħna qed nippruvaw niżguraw illi kull tifel u tifla jkun jista' jikber eh, fil-familja tiegħu. Aħna għamilna ħafna wettaqna ħafna proġetti istituzzjonali u hemm ħafna problemi illi rridu nippruvaw insolvu anki fil-medda ta' żmieni twila. Grazzi. Issa, mill-Parlament Ewropew, viċi president tal-Kumitat, dan il-Kumitat, il signora Blinkevich, Viċute. Grazzi, President, kollegi. L-ONET għandi mistoqsija. Aħna verament għanna bżon garanzija ta' tfal Ewropea. Naħseb illi kulħadd jista' jgħid jew il-kommissarju anki il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali jistaw jirrispondu iva għanna bżonna hija importanti ħafna u għala dan. Jider ħaġa sempliċi, elementari, kull tifel fejn jgħix fejn jgħix fil-Lituania, Franza, l-Germania, Slovenja, Kroazja, kull fejn jgħix, kull tifel u tifla għandhom dritt għal edukazzjoni ta' kwalità tajba, servizzi ta' kura ta' saħħa, servizzi ta' fejn joqogħdu, eh, nutrizzjoni. Però, ħbib, aħna politiċi, għaliex kważi 20 miljun tifel fl-Unjoni Ewropea, li hija komunità onja edin jiexu fil-povertà u mandomx dawn is servizzi bażiċi. Nikola Schmidt għale li ħames snin għanna bdejna din il-kroċata, e, bdejna nirrepetu li għanna bżonna din il-garanzija ta' tfal. Jina niftakar il-mandat preċedenti fil-Parlament Ewropew. Aħna pajna nimbuttaw li l-politiċi fil-gruppi politiċi kollha biex nizguraw li appoġġaw is-soluzzjonijiet tagħna. Mhuwiex biżejjed li konna l-input nazjonali, il-fondi, il-finanza nazjonali. Irridu nikkooperaw bejnietna, irridu nieħdu il-fondi Ewropej u nazjonali fl-imkien u bekk biss inkunu nistaw aħna nelbu il-faqar ta' tfal. Tiftakru għal-istrateġija 2020? Il-faqar suppost kellu jasal għal zero f'2020, ma qed naraw illi miljun biss ta' tfal biss tneħħew minn dan il-faqar. Irridu naħdmu fl-imkien u għavju irridu irrid nappella għal ministri Eh, għal membri tal-Parlamenti Nazzjonali bħalissa qegħdin jiddiskutu l-MFF jekk se tibqa' l-MFF kif inhi issa mnaqsa jina żgura illi t-tfal se jibqgħu jgħixu f'din il-povertà li qed niddiskutu llum aħna se noħolqu l-Ewropa Soċjali qed nitlob lilkom l-appoġġ u l-kooperazzjoni tagħkom biex tkunu tistgħu salvaw it-tfal tagħna. Grazzi. ħafna kien intervent b'ħafna emozzjoni. Jiena joġbuni n tal-politika li jesprumu ruħom b'dan il-mod, mod eh, emotif. Is-sur Ante Bavic mill-Kroazja s-sajmis. Grazzi, President. Eżis kollegi, jina sodisfazzjon għalija li nipparteċipa f'dan id-dibattitu tant importanti għall-Unjoni Ewropea li nafu għandha popolazzjoni kull ma tmur tixjih, problemi ta' tkabir u s-sinjura Zwejtza ġiet eletta għal dan biex tagħmel dan ix-xogħol. Fil-Kroazja il-dritt ta' tfal għandna um, u kol strategija eh, sa għal <coughs> periodu ta' zmis li wasa sal-2040 il-protezzjoni ta' drittijiet ta' tfal, l-implementazzjoni ta' anke normi internazzjonali dejjem fil-kwantu għad drittijiet ta' tfal. Imma l-idea tal-istrateġija hija li eh, nlaqqaw l-imsieħba kollha li għandhom xaqsmu ma, ma tfal biex nidentifikaw x'inhuma l-problemi, x'inhuma l-affarijiet pozittivi fil-benefiċċju fil, ta' tfal biex nidentifikaw x'irdu nagħmlu. Lek l istrateġija tal-Kunsil tal-Ewropa drittijiet ta' tfal tal-2015 u l-Aġenda Ewropea għal drittijiet ta' tfal aħna riġna bl-istrateġija tagħna. inkwantu għall-edukazzjoni, kultura tal sports is-saħħa tat-tfal, il-fat li jkollhom id-dritt li jgħixu ukoll b'mod diċenti. Irridu koll niżguraw il-drittijiet tat-tfal f'dawk li huma vulnerabbli u naraw li jkunu jistgħu wkoll jipparteċipaw. Kif qal sur xmiet il- jiena ukoll nixtieq nenfasizza li id-drittijiet garantiti tat-tfal bil-bżonijiet speċjali il-fat li dawn għandhom jiġu inklużi il-dritt li għandhom għat-trattament eh, u għal-kura tas saħħa Il-kura ta' tfal hija responsabilta tal-kunsilli lokali f'pajjiżi. Aħna l-progress qed nagħmluh huwa pożittiv ma dejjem ikun hemm lok biex inkunu aħjar speċjalment drittijiet ta' tfal li jgħixu f'istituzzjonijiet, dawk li għandhom diżibilità jew inkella dawk li jgħixu fil-faqar. Tajjeb li natu fondi għall attivitajiet li għandhom xjaqsmu wkoll garanzija ta' drittijiet ta' tfal. Issa imiss is-sinjura minn Ċipru. il-proposta biex noħol u garanzija Ewropea għat-tfal huwa dovut għal fat li wieħed minn kun erba' titfal qiegħed fil-marġini tal-faqar, friskju ta' esklużjoni din dan huwa rejat kontra tfal kontra l-futur ta' tfal. E, tfal taħt l-età ta' 18 sena mhux dejjem ikollhom e, opportunità biex jiġu edukati biex jikollhom ikel kif suppost li m'għandhomx fej joqogħdu. Dan jiġri fl-Europa, hija xi ħaġa ipokrita din Hemm ukoll linji ta' politika Ewropej li suppost li stati jsegwuhom. Dan għandu jkun lan prinċipali tagħna, imma mhux kollha ħdimna għal dan il-għan. Kien hemm pajjiżi li eh, fejn kienu qegħdin jitnaqsu l-benefiċċji soċjali biex natu spin tal-qoddim l-investiment kena inraznu l-infiq għal-ġit ta' tfal. Kienem ċertu linji ta' politika li um, kienu determinati minn ċertu programmi u li ridna nilħuqhom. Jekk ma neħdux sib it-tfal, nkunu qegħdin nimminaw il-futur tad-dinja tajjeb ġifiri li tfal kunu jistaw u koll jizviluppaw ruħom. nix bżon iktar konvinzjonijiet, għanna bżon irrida politika, imma l-Unjoni Ewropea mandiġ din ir Nużaw klim firaħ, nejdu li jimportana, mit-tfal, imma id-dinja ipokresija tfal għatmu qed nilħquhom. Hemm bżonn naġixxu fl-aħħar mill-aħħar biex naġixxu. Sinjura Agnes Siumerus mill-grupp ta' l-SND issa tal-Parlament Ewropew. Iva, grazzi ħafna, grazzi tal-li ġejtu hawnhekk f'din il-laqa. Huwa importanti li meta nitkellmu fuq kif nevitaw il-faqar fost it-tfal, mux biss nkunu edin nitkelmu x'nistgħu nagħmlu fuq livell Ewropew imma x'nistgħu nagħmlu flimkien fil-fatt fil-livelli differenti anki da jinkludi il-livell nazzjonali. Nixtieq jiena <clears throat> insemmi xaġa li għal il-Kummissarju ġifiri li l-faqar fost it-tfal mux problema tal-istati membri liktar eh, fqar imma anki f'pajjiżi l-Olanda dan eh, insibuħ xaħġa ħaġa li għandha tamrilna wiċċna għax eh, smajna xini huma xinija l-istatistika, n-numri ċifri u meta inti tibda ħajtek fil-faqar dejjem se tkun zvantaġġat fil-bqija ta' ħajtek. Għalija huwa importanti li naraw li din il-kooperazzjoni kif inħadmuha kif nistgħu nagħmlu pressjoni fuq il- il-parteċipenti ta' dibattitu li għanna nar il-ħamis, ġifiri, meta se niddiskutu l-MFF u għalek jiena peress li mill-Olanda nistħinajt li għanna Prim Ministru li qed jagħmel ħafna iktar enfasi fuq il-budget u jrid budget ta' eh, GDP ta' 1% minn flok jara x'inhuma verament il-veru bżonnijiet. iġifiri, irrid ngħid kif nistgħu insaħħu nagħmlu pressjoni fuq dan l-appell irridu nagħmlu favuri tfal. Hawnhekk semmejna riżoluzzjoni ġifri fuq livell tal-Parlament Ewropew imma fuq livell ta' nazzjonali kif nistgħu naħdmu biex verament niddefendu u naraw li l-ħajja ta' tfal tmur aħjar. Issa mill-gruppu kol tal-Parlament Ewropew. Iva, grazzi. Nirringrazzja il-kulħat li qiegħata u l-membri tal-kumitatu huwa ovvja li l benessir ta' tfal huwa suġġett prioritorju għal-Parlament Ewropew. Il-tfal minorenni vulnerabli bil forsi ridu nitproteġuhom b'mod aħjar dawk b'diżabilità ridu l-istati membri ridu jizguraw li ikunem hemm l-istat ta' dritt f'pajjiżhom. Jiena minn Spanja u fi Spanja mhux suppost li tara tfal li qatt ma jmorru skola jew m'għandhomx xaċċessa s saħħa eh, eh, ġifri għandna l-servizzi soċjali imma dawn Eh, mhux dejjem jaħdmu tajjeb l-awtoritajiet lokali u l- il-ħaddima li jaħdmu fil-qasam soċjali dejjem jgħidu li hemm problemi fost it-tfal. Allura, dan ifisser li l-istati membri mhux qed jagħmlu xogħolhom sow. Jiena kont membru tal-Gvern Reġjonali għal 15-il sena konna nkunu nafu meta jkun hemm xi familja li eh, kellha l-problemi ma setix tuħsib it-tfal, ma setix sibathom l-iskola, ma setix ittihom li jieklu. Ġifieri, hekk qed naraw l-faqar fost it-tfal, il-problemi edin fuq l-istati membri għalek kif se nistrutturaw din il-garanzija ta' tfal sabiex nizguraw li ma ġibx ma ġelx l-istituzzjonijiet Ewropej li ħsieb affarijiet li suppost jieħdu ħsibhom l-istati membri, fondi eh, li jintużaw tajjeb. U u koll hemm bżonn naraw eh, x'mhux qed jaħdem tajjeb rridu niżguraw li ma jkunx hemm xogħol doppju xogħol li suppost isir mill-istati membri u mbagħad nistennew li tagħmlu fuq l-Ewropa, ġifri li l-fondu joħor ikunu Ewropej, hemm bżonn naraw kif aħna l-iktar tfal żvantaġġati nipproteġuhom. Naħseb li punt prinċipali jkun li verament nissiltu kontra l-faqar Umbat punt ieħor li l-inklusività. Jekk inti tara x-xena kollha, eh, wieħed jista' jgħid li l-edukazzjoni ma tkoprix il kulħadd hemm stati membri li jinteressom dan is-suġġett għax wara kollox l-edukazzjoni huwa fattur li verament rridu isuh jekk irridu dinja iktar ġusta għal kulħadd. Grazzi ħafna. Grazzi. Is-Sur Dragos Pisaru, mill-Parlament Ewropew. Kollegi, Iva, biex l-inkomplu nitkellmu dwar l-importanza tal-garanzija tfal jew għal xej, għax qed naqblu li din garanzija bħal din hija importanti, ħadd ma jista' li eh, l tfal mhux importanti fis-soċjetà, ma l-problema li qed niffaċċjaw l hija dan iċ-ċans ewlieni naħsbu li se servi biex nirriformaw is-soċjetà qed nitkellmu fuq il-Green Deal. Għaliex ma nistgħux nitkellmu fuq il-Child Deal, il-Youth Deal għall-Ewropa u qed nitkellmu nistgħu ma nofqux triljun ta' euro għax ma set ninvestu fil-prevenzjoni, fil-early childhood u dejjem ikonna ħafna xinħalsu fis-settur publiku eh, pubbliku nistaw ikonna l-flus għal Green Deal jekk aħna neħduħ si it-tfal u zazaħtana. Ġifiri, mux jekk ux sanamlu dan komlu, imma għanna il-rida politika biex naslu nelbu il din il-qasma politika? Għax palissa għanna separazzjoni bejn dawk il-gruppi li jemnu fid-drittijiet u l-obbligu tal-istat biex jħossib dawn l-affarijiet u l-gruppi l-oħra li jaraw li ktaħġa importanti huwa l-investiment. U bħalissa għanna l-provi fid-dinja tagħna li l-investament jista' jkun eh, ukoll fil-settur eh, soċjali li ħalli riżultati wkoll finanzjari. Ġifri jak nabbinaw dawn l-affarijiet inkunu qegħdin nelbu il-qasma. Umbat hemm l-affarijiet pubbliċi u l-affarijiet privati. Hija ipokrita jekk aħna ma nużawx il-settur privat ukoll l-MFF huwa importanti imma jekk ikonna ukoll eh, strumenti li ndaħlu lil privat f'dan kollu naħseb kun kruċjali. Mbagħad il-qasma bejn il-gvernijiet, forsi mhux fuq livell Ewropew, hemm bżonn li l kunsilli lokali jkunu implikati dawn il-problemi ma jistawx eh, nsibulhom soluzzjoni jekk ma jkunx hemm l kollha li jingħaqdu flimkien. Grazzi ħafna. Issa. Is-Sinjura Alizja Hons Gimel mill-grupp tal-SND. Iva, grazzi. Grazzi ħafna. ma qed naqblu li Il-faqar fost it-tfal verament huwa problema fl-Unjoni Ewropea. L-istatistika titkellem waħedha huma figuri tal-biża. l-esklużjoni soċjali, in-nuqqas ta' kwaljanza tibda minn meta tfal ikunu għadhom żgħar u taffetwalhom ukoll iċ-ċansijiet li jista' jkollhom iktar tard. Mhix ħaġa li nistgħu naċċettaw din F'Diċembru tal-2018 fil-Parlament aħna konna qbilna li l-ISF Plus, il-Fond Soċjali Ewropew eh, il-ġdid, se jkollu biżejjed eh, fondi biex jifinanzja din il-garanzija. Iġifiri, eh, biex innaqsu il-faqar fost it-tfal għandu tkun priorità fil-budget tagħna u nar il-ġimgħa li għaddew kellna l-preżentazzjoni tal-afasal tal-MFF u kena tnaqqis sinifikanti eh, li se effettwa l-progress soċjali fl-Unjoni Ewropea. Jena naħseb dan għandu jħassibna ħafna. qed naraw tnaqqis fil-budget li se jkompli jpoġġi situazzjonijiet daw diffikultajiet jpoġġihom jieħodhom iktar għallar. Jena Jiena naħseb li huwa importanti naraw kif se nsolvu din il-problema. Is-Sinjora Cardozo mill-Portugal. Grazzi ħafna, President, kollegi. Jiena kuntenta ħafna li ninsapaw li edha u kol inkun parteċipi u nitkellem nafx qed jiġri f'dan il-proġett qed nieħu sem fih. Mhux qed nitkellmu biss fuq iċ-ċifri hawnhekk qed nitkellmu fuq nies fuq it-tfal, il-ġejjini, jifisru l-ġejjini tana, jina attenta ħafna eh, nisma il-komissarju l-kelmet fuq demografija u d demokrazija jina naħseb li riflessjoni tajjeb din li mpoġġu dawn li żewġ suġġetti flimkien għax flimkien se nkunu nistgħu niġġieldu kontra il-faqar u insaħħu ukoll demografija u l-inklużjoni. Id-demografija jista' jkun biċċa qodda importanti biex nilħqu dawn l-anijiet. Nixtieq imma nagħmel mistoqsija. Id-differenza u diverġenza li teżisti bħalissa f'ħafna stati membri, id-differenza bejn it-tfal subin u l-bniet. Għad baqa diskrepanza aħna qed naħsbu fuq miżuri ta' li nagħmlu differenza ġifiri dak li hija l-orjentazzjoni sesswali u l-identità, miżuri li jippermettuna niġġieldu kontra ċerti eh, eżempji ta' violenza li ssir vizavi da' tfal pal dawn. Grazzi ħafna, issa l-axħar kellim Kasemir Kolojecki in Polonia. Panie Przewodniczący. Grazzi ħafna, Sur President kummissarji, sinjuri. Aħna tassew eh, interessati f'din eh, l-inizjattiva għal Garanzija Ewropea għat-tfal. Kont kuntent ħafna wkoll li eh, l-Sur Schmidt tkellem ukoll fuq il- prezenza tiegħu fil-Parlament fil-Polonja. Nirringrazzja għal darbohra għal prezenza tiegħu hemmhekk. Il-ġlida eh, tal-faqar fil-każ ta' tfal hija eh, ta' priorità għalina fil-Polonja u introduċejna miżuri għal familji inizjattiva bit-titlu Family 500 Plus biex nejnu li dawk appuntu l-familji li jinsabu li zjed f'diffikoltà. Dinja li gbar fil-fatt eh, inizjattiva mis-sena 2009 lawn. Din l-inizjattiva għandalan illi tejjeb is-sitwazzjoni demografika fil-Polonja għandalan illi tindirizza l-problemi ta' tfal. Barra minn hekk, inizjattiva, eh, miżura oħra li ġiet introdotta fil-Polonja kienet propju hija propju dik ta' programm għall-edukazzjoni għat-tfal bejn is-seba l-età ta' 27 sena u għal persuni b'disabilità eh, sa, sa l-età ta' 24 sena. Barra minn hekk introduċejna wkoll miżura biex nżidu l-aċċess ta' tfal sa l-età ta' 6 snin għal l-edukazzjoni dik li żjed bikrija Barra minn hekk, introduċejna wkoll kard tal-familja biex eh, it-tfal ikunu jistgħu jibbenefikaw minn eh, tnaqis fċerta ħwienet tnaqqis fil-prezz ovvjament fċerta ħwienet. Din il-kard hija partikolarment eh, popolari mal-familji tagħna u fil-fatt il-fuq minn 6500 uh, sieħeb huma parti minn din l-iskema bħalissa. Barra minn hekk, sinjuri, permettuli ngħid ukoll illi dawn l-inizjattivi kollha huma inizjattivi illi rridu nkomplu nifukaw fuqhom. Huma inizjattivi illi flimkien magħhom irridu nikkonsidraw però wkoll il-ħajja ta' tfal online. Grat ħafna illi stedintuni għal din il-laqgħa tal-lum. Grazzi ħafna, minn hawnhekk jiena nixtieq nirringrazzja l parteċipanti kollha għal din id-diskussjoni, naħseb illi kienet eh, interessanti ħafna diskussjoni l kolka maħna nafu xinnu eh, x'inhuma l-problemi u grat ħafna illi kulħadd semma illi jixtieq illi tiġi indirizzata din il-problema nixtiequ nagħmlu xi ħaġa illi fl-opinjoni tagħna hija loġika, jiġifieri kull min dik li kull min jitwielet, jitwielet b'opportunitajiet indaqs. Bekk niprofdu opportunitajiet ugwali għal kulħadd. Hemm ħafna xogħol li jiġi tisir, ħajkun hemm ħafna iżjed diskussjonijiet fuq din l-inizjattiva, però nista' nassigurakom illi ser tkomplu tirċivu l-appoġġ tiegħi u m'għandix dubju illi il-gvernijiet kollha fuq livell nazzjonali il-gvernijiet kollha tal-Unjoni Ewropea ser jitrattaw din il-problema b'mod serju Aħna personalment nemnu illi tfal kollha għandhom ikollhom opportunitajiet l-istess għall-edukazzjoni biex iwettqu l ħolm tagħhom. Irrispettivament ta' fejn jgħixu, aħna nagħmlu l-almutana biex niżguraw li dan iseħħ. u tassew nemmen illi il-problema tista' tissolva fil-futur qarib. Issa, nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Doris sabiex tintroduċi it-tieni suġġett. Is-Sinjura Lucia Durix Nikol Snova fil-fatt. Iva, din il, dan is suġġett li ser nitrattaw issa dak tal-pagi minimi ġusti eh, huwa uh, suġġett li jorbot ħafna ma' diskussjoni li għaddu kif kellna sa' issa għaliex pagi ġusti bħalma qal il-Kummissarju Schmidt jirflettu ħafna u jaffetwa ħafna il-benessri tat-tfal. Min hawnhekk nad il-kelma l-Sur Nicholas Schmidt għalli introduċi dan is suġġett tal-pagi minimi ġusti. Grazzi. Pagi adegwati huma essenzjali biex nisguraw li kondizzjonijiet ta' xogħol ikunu eh, garantiti għal kulħadd fih dan l-Unjoni Ewropea. Dan sħaqna fuqu fil-pilastru Ewropew għad-drittijiet soċjali, speċifikament punt 6. Minimi, pagi minimi stipulati bil-liġi u protetti miftemiet kollettivi huma essenzjali. Il-pagi minimi jiżguraw illi tonqos l-inugwaljanza fil-pagi tal-ħaddiema. <coughs> Din ukoll tinċentiva tinċentiva lil ċittadini tagħna u tippromovi l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Madankollu il-prestazzjonijiet ivarjaw ħafna fiħdan l-Unjoni Ewropea bej l-Istati membri u anka bej l-istess pajjiżi. Ħafna f'ħafna pajjiżi rajna Eh, illi il seta ta' xiri naqset propju minħabba ehm, pagi baxxi ħafna. Dan imur kontra il-proġetti eh, ta' l-istess proġetti tal-Unjoni Ewropea, u għalhekk is-Sinjura von der Leyen qed tipproponi illi nippromov illi jiġi propost strument legali biex niżguraw illi kulħadd fl-Unjoni Ewropea ikollu paga eh, minima ġusta garantita lilu. U għalhekk fl-14 ta' jannar il-Kummissjoni adottat dokument illi permezz tiegħu ġiet imnedija l-ewwel eh, ġiet imnedija l-ewwel stadju, ġimniedi l-ewwel stadju fil-fatt biex nistudjaw is-sitwazzjoni u l-possibilità ta' pagi minimi ġusti. Pagi minimu ġusti jikgarantixxu l-ewwel net eh, li il-persuni li l-inqas jaqlaw madwar l-Unjoni Ewropea jkollhom iżjed seta ta' xiri u fl-istess waqt nħarsu il-kompetittività u il-garanzija ta' xogħol. Barra minn hekk iżid il-konverġenza fiħdan l-istati membri u toħloq kondizzjonijiet l-istess għan negozji tagħna fiħdan is-suq uniku. Tielet aspett din dawn il-pagi jistaw u koll jappoġġaw l-sforzi eh, Anzi, fil-fat l-sforzi nazjonali jridu jkunu propju diretti f'din il-direzzjoni, eh, ġveri jiġifieri illi jiġu stabiliti dawn il-pagi minimi. Il-pagi minimi però m'għandhomx u ma jistgħux ikunu l-istess madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Dawn iridu jikkonsidraw is-setat ekonomiċi li jeżistu fid-diversi stati membri l-ebda inizjattiva jiġifieri ma ser tkun diretta illi tiżgura illi ikun hemm paga eh, minima kullum kien l-istess. Dawn is-sistemi ta' dawn is-sistemi mhux biss ser jiġu affettwati mill-azzjonijiet ehm, statutorji, iżda ser jiġu wkoll eh, protetti l-inizjattiva trid mill-banda l-oħra issaħħaħ il- bargaining kollettiv eh, f'dawk il-pajjiżi fejn l-inqas jeżisti dan it-tip ta' bargaining u rridu noħor u tip ta' sħubija soċjali f'dawn il-pajjiżi. U għalhekk dan ser nippruvaw nagħmluh jew permezz ta' ftemit kollettivi u jew permezz ta' inizjattivi oħra dejjem fir-rispett tal-imsieħba soċjali tagħna. Aħna nidejna l-ewwel fażi ta' konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali U wara l-konsultazzjoni li ser tispiċċa fl-aħħar ta' frar bidu ta' Marzu, l-Kummissjoni ser tistudja dak li qalulna l-imsieħba soċjali tagħna. Sakemm ma l-imsieħba soċjali deċidux illi jibdew um, konsultazzjoni huma waħedhom bejnietom, il-Kummissjoni ser tniedi it-tieni fażi biex tikkonsulta l-imsieħba fuq il-possibilità illi ikun hemm um, propju proposta konkreta fuq il-pagi minimi ġusti fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Kummissarju u issa nixtieq ngħaddi l-kelma lil Sinjura Sterġani Bżju. Ma nafx hekk eh, pronunċajtu xtajjeb eh, isimek, Iva għettej li tajjeb. Is-sinjura hija membru tal kumitat Permanenti għall affarijiet Soċjali fil-Parlament Grig. Grazzi ħafna. Signora President, Signori, jiena l-ewwel nett nixtieq nibda billi nirringrazzja lill President tal-Kommissjoni Ewropea għal di Signora von der Leyen għal din l-inizjattiva. Dan jurina illi hija konxa mill-fatt illi l-Unjoni Ewropea trid tħares u tiżgura li jkun hemm kondizzjonijiet ta' għejxin minimi u adegwati u xirqa għal kulħadd fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa l-ewwel pass biex naslu għal lan li għandna qudiemna jiġifieri l-introduzzjoni ta' pagi minimi ġusti bħala mara jekk xejn nittama li dan ser iwassal biex jgħibu kompletament il-distakki fil-ħlasijiet fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel. Fil-Greċja, il-pagi minimi huma regolamentati sa mill-2012 fil-fatt dan isu ilu jseħħ. Fil-2013 aħna introduċejna pagi minimi stratutorji u salarji minimi stratutorji illi jiġru ehm, stipulati wara konsultazzjonijiet li jkun hemm mal-esperti u mal-imsieħba soċjali, esperti mid-dinja tax-xogħol, mid-dinja ekonomika, ecc. Skont il-leġislazzjoni griga, il-pagi minimi u salarji minimi jiġu stabiliti skont l-outlook ta' tkabbir fil-Greċja ta' kull sena u nikkonsidraw fatturi bħal rata ta' għat, dħul, eh, etc. Dan il-proċess ġi introdott l-ewwel darba fil-fatt f'Settembru 2018 u ġi kompletat fis-sena 2019 permezz ta' deċiżjoni ministerjali illi appuntu permezz tagħha il-paga minima fil-Greċja ġiet um, stabilita għal 650 euro. Biex ikolkom idea tal-situazzjoni, irrit ngħid illi biex um, ehm, tikol fil-Greċja trid minimament 10 euro, meta mqabbla ma' 17 euro tal-Lussemburgu. U Ovvjament eh, ivarjaw ukoll il-kirjiet bejn il-Greċja ehm, u il-pajis eh, li fih il-kirjetu ma iżjed baxxi, ġifir il-Bulgarija, u l-pajis li fih il-kirjetu ma iżjed għalin, ġifir il-Lussemburgu. Nfakkarkom u koll li l-axħar zida fil-paga fil-Greċja seħħet biss f'Lulju 2011. Fakkarkom ukoll illi e, kien hemm tnaqqis fil-pagi fil-Greċja ta' 25% għal persuni inqas skużawni, ta' 22% għal persuni inqas minn mill-letta ta' 25 sena. Il-situazzjoni finanzjarja fil-Greċja hija xi ħaġa li spiss tiġi diskussa fil-Greċja, tnaqis fil-paga minima u fil-salarju minimu fil-Greċja hija xi ħaġa li qed tibqa' tiġi diskussa li qatt qed tiġi diskussa fil-Greċja. Potenzjalment eh, ser ikun hemm żieda fil-pagi li taffetwa il-fuq minn 700,000 persuna li qed jirċievu l paga minima fil-Greċja jew bħala full-timers kif ukoll bħala part-timers li allura jirċievu 500 euro jew inqas. Reċentement il-Prim Ministru Grik qal illi il-gvern il-ġdid eh, ta' New Democracy huwa favur żieda tal-paga minima iżda li din trid tirrifletti wkoll eh, l-tkabbir tal-ekonomija griega u l-produttività griega wkoll. Il-paga minima kienet ta' tħassib fl-Unjoni Ewropea il-ġlida kontra l-inugwaljanza fil-pagi eh, minn dejjem kienet għal-qalb l unjoni Ewropea u l-Greċja dejjem kienet favur l-pagi minimi ġusti skala ta' Unjoni Ewropea. Għandu jkun hemm mekkaniżmu tal-Unjoni Ewropea illi permetti illi leġislatur nazzjonali però jistabilixxi huwa il-paga minima. il greċa dejjem kienet favur eh, dialogu demokratiku u l-politiki tagħna dejjem eh, għandhom il-għan, dejjem kellhom il-għan illi kollhom aspett soċjali huma assoċjati mal-protezzjoni tal-ħaddiema tagħna. Ovvjament aħna nirrispettaw immensament eh, tradizzjoni u drawit soċjali tagħna kif ukoll il-libertà ta' negozjati. Biex nikkonkludi sinjuri, l-essenza ta' dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea mhuwiex assoċjat ma' akronimi diffiċli li wieħed jiftakarhom, iżda l-iktar li importa huwa x'effett se raħallu l-politika tal-Unjoni Ewropea fuq il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini tagħna. Huwa proprju dan li aħna qed nimmiraw għalih. Grazzi ħafna. Issa nistaw nibdew diskussjoni bil-parteċipazzjoni tal-membri tal-parlamenti nazzjonali u l-MEPs. Minħabba illi diġa ninsabu uh, wara l-iskeda li tinsewx li din il-laqa rridu nal fis-seba, nitlob gentlemen illi illi iżommu fil-qosor u titkellmu għal mhux iżjed minn minuta u 30 sekonda. Niskuża ruħi magħkom. Nibdew bis-Sinjura Anna Johansson mill-Iżvezja jekk joġbok. Grazzi ħafna. arbets och levnadsvillkor för alla. Därmed har vi också stor tajjeb li aħna qed naraw kummissjoni trid li s-saħħaħ l-inizjattiva tal-kummissjoni ukoll dwar il- il-pagi minimi, il-paga minima li hija kompetenza eh, tal-istati membri ma ninsowx di hemm alternativi differenti imma imħazba li forsi dawn l-affarijiet li tiġu deċiżi hawnhekk imbagħad ibidlu il-liġi tagħna. <coughs> Qed nitkellmu fuq il-suq tax-xogħol kollu fuq il-pagi hemm modelli differenti li wieħed jista' jara li jagħti wkoll kontribuzzjoni importanti eh, għal kompetittività hija huwa suġġett eh, diffiċli hemm modelli differenti imma aħna ma naqblux ma' direttiva bħal din li timponi l-affarijiet fuq livell nazzjonali. Fiż l-Svezja, is-settur privat, trade unions u l-imsieħba differenti kollha jopponu direttiva bħal din hemm numru wkoll ta' problemi b'rekomandazzjonijiet li nirristrinġu l-possibilitajiet li l-istati jieħdu passi huma kwantu għas-suq tax-xogħol tal-Iżvezja. Hemm bżonn li nsibu soluzzjoni biex ikonna nijiet komuni imma li nistgħu nieħdu miżuri li jkunu jagħmlu sens fl-Ewropa kollha. Eh, signora Angelova mill-Bulgarija. Grazzi ħafna, Signora President dan is-suġġett tal-pagi minimi huwa estremament importanti għal Bulgarija u mhux biss għaliex aħna għandna sfidi demografiċi serji fil-Bulgarija, iżda wkoll għaliex aħna nixtiequ li jkun hemm standard station għoljien għal kulħadd fil-Bulgarija. Għalhekk aħna fil-Bulgarija bdejna dibattitu fuq din l-inizjattiva tal-Kommissjoni Ewropea u ser ikunu qed naħdmu fuq il-kontribut li aħna nistaw niprofdu fi xar propju ta' novembru għal dan il-pjan. Il-Bulgarija waħed minn dawk l-istati membri fejn hemm paga minima bil-liġi u din hija msejsa fuq eh, ir-realtajiet tal-ekonomija tagħna. Barra minn hekk hija msejsa wkoll fuq il-possibilitajiet li għandhom eh, dawk li ħadmu. Ovvjament din tagħti punta tipprovdi punta tluq tajjeb għal tkabbir ekonomiku, anka tirrifletti tajjeb fuq id-domanda u tirrifletti tajjeb ukoll fuq l-iżvilupp ta' standards iżjed għoljin, standards ta' għejxin iżjed għoljin. Nasbu li dinja inizjattiva importanti ħafna fuq livell ta' Unjoni Ewropea għaliex tista' tikseb anka tista' twassal għal iżjed trasparenza. Grazzi ħafna. Issa is-Sinjura is-Sur Johan de Nielsen mill-Parlament Ewropew. Iva, grazzi ħafna u grazzi wkoll Nikola għall-introduzzjoni um, Aħna fil-Parlament Ewropew kellna diversi possibilitajiet biex nitrattaw dan is-suġġett tal-pagi eh, minimi ġusti. Eh, kien hemm min eh, u fid diskussjoni tagħna tkellimna dwar is-sura tal-odda legali jekk għandix tkun rekomandazzjoni, etc. U għalhekk ma nixtieqx nitkellem fuq dan. Minflok nixtieq nitkellem fuq il-fatt illi dawk il-persuni li l-isjet jinsabu friskju u ma dawk il-persuni li huma jew jew li jaħdmu għal rasom, jew inkella li jaħdmu fuq bażi volontarja, jew inkella dawk illi jaħdmu um, fuq um, ehm, kontratt li mhuwiex ehm, għal um, dejjem. Li rridu namlu huwa U kien saqsikom għal kemm ma tantx naf kemm għandna ċans illi nwiġbu għal din il-problema. Però nissuġġerixi li ners u lejn kontratti ehm, fuq żmien indeterminata x'dawk huma dawk li l-inqas l-iktar ibedu n-nies mill-faqar. Grazzi ħafna, is-Sinjura Kalista mir-Rumanija issa. Grazzi. Ir-Rumanija tħares l-qudiem lejn id-deċiżjoni li se tieħdu fuq dan is-suġġett. Aħna napprezzaw li jintkom t-rispottaw il deċizjoniet nazjonali għax kull pa, pajis għandu l-speċifiċità tiegħu. Rumanija hija waħed dawn il-pajjiżi illi għandhom eh, paga minima legali. <clears throat> Però jiena nixtieq nistaqsi x'jiġri meta l-operaturi soċjali ma jifmux dak li dak se jiġri meta ma, ma jkunux jistaw jinnegozjaw b'mod li naslu għal riżultat pozittiv. Allora x'jiġri? E allora rridu nħarsu lejn il-paga minima u nibnu nibnu għafu konċetti ġenerali bħal produttività għax il-tkabbir tal-pagamini manda tkun in relazzjoni ma' realtajiet ekonomiċi tal-pajis. Per eżempju, fir romania l-SMEs jizguraw xi 58% tal-GDP. Allora, importanti ħafna x'tip ta' miżura u x'tip ta' tkabbir tal-paga minima edin għanna f'moħnu biex ma għanna f'moħna biex ma neqirdux is-settur privat. Grazie. De Salis, Malta. Grazie. Grazie ħafna. Pega edha tiddiskuti u tipproponi il-framework ta' paga minima fl-istati kollha, Malta diġa għandha paga minima statutorja għal ħaddiema kollha tagħha. Fl-2017 saret reviżjoni tal-paga minima u nklaħaq ftejim mal-insieħba soċjali kollha illi ħaddiema ma jistgħux idumu fuq il-paga minima iktar minn sena. Wara sena li ħaddim jagħmel bil-paga minima bil-fors tittiżdieglu id-dħul tiegħu. Id-dħul bażiku. Allura, għal-kem teżisti il-liġi li għanna paga minima ħaddim ma jistax idum iktar minn sena fuq il-paga minima. Aħna zidna l-pensjonijiet tal-anzjani tagħna għal ħames snin wara xulxin. Ma daħħannix taxxi ġodda, imma ma waqafniex hemmhekk. Ukoll, Sur President, għal persuni b'diżabilità sivira, dan il-gvern li għana preżenti tom kondizjoni tajbin. Nafu u għamilna diversi skemi biex dawn il-persuni jitlu fid-dinja tax-xogħol. U permezz ta' dawn l-iskemi daħħalna ħafna mill-persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol. Però nafu wkoll li għandek numru żgħir minnhom li tagħmilhom x'tagħmilhom skemi m'għandhomx l-abbiltajiet biżejjed biex jitlu fid-dinja tax-xogħol. U l dawk ukoll irriduhom jgħixu ta' nies b'dinjità. U għal dawn il-persuni minn din is-sena ħanibdew intuhom ukoll il-paga minima minħabba illi rriduhom li jgħixu b'kundizzjonijiet u b'dinjità. Għalhekk dawk il-persuni b'diżabilità sivvira li ma jistaw jitlu fid-dinja tax-xogħol ħantuhom allowance sa paga minima. Dan huwa suġġett importanti ħafna. Jiena ġej minn pajjiż li għandna. Excuse me, sir. Yes. You had kellek minuta u nofs, issa ilek żewġ minuti u nofs minn flok. Is-Sinjura Bishop, Parlament Ewropew. Jekk aħna m'għandniex paga minimas, dejjem se jkun hemm pa e, e povertà fost it-tfal. U jiena kontent ħafna li l-Kummissjoni għandha dan il-kuraġġ li tagħmel dan. Kif qalet il-kolleġa, aħna il-Kummissjoni aħna għanna l-istrateġija tal-2020. U aħna ridna assolutament innaqsu l-povertà. Ma ħadmitx u bat spiċċajna billi kellna rata aktar olja ta' faqar. Umbat qed nagħmlu mod biex Eh, namluħa vinkolanti. però qed nisimgħu anki li hemm pożizzjonijiet differenti, għax hemm ħafna pajjiżi fejn hemm ħafna faqar, però fejn ħafna nies jaħdmu u għadhom foqra. <clears throat> u hemm negozjazzjoni tajba kollettiva. U għal din ir-raġuni aħna għandna bżonn ta' strateġija doppja. Minnaħa waħda rridu nsaħħu il-politika ta' negozjar kollettiv, dan huwa importanti għaliex il-pagi minimi huma propju il-livell iktar baxx. Però illi wieħed ikollu pagi deċenti fl-Europa, f'wieħed mill pajjiż l-iktar onja, kontinent l-iktar onja fil-Europa. Aħna ma rridux biss nindaħlu fil-negozjar kollettiv,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 Il-konsultazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-salari u ja eh, il-Kummissjoni trid rispetta l-autonomija tal-imsieħba soċjali l-konvenzjoni kollettivi nispeċa li fl-Ungerija l-imsieħba soċjali jieħdu sem f'din il-konsultazzjoni. Issa, eh, l-Ungerija eh, dan l-axħar xar snin Eh, il-minimum mm, wage pjat għal dawk li kunu l-estow l-iskola. Naf aħna il-qafas legali tal-proposta u l-kompetenza tal-imġiħba soċjali għal dak għal eh, propost li ġejjin imħazbin ħafna fuqa. Il-Kommissjoni tajjeb li tara eh, x'qed jiġri wara li s din konsulzjoni f'pajjiżna u tgħidilna ftit x'taħseb fuq riżultati L-Unjoni Ewropea ħna nafu li s-salarji qed jolow anki jekk ma tintervjenix il-Kummissjoni, speċjalment fl-Istati Membri l-ġodda kif naraw mir-rapport konġun dwar ix-xogħol il-regoli huma diverġenti u kol dwar il-salarju minimu u nafu li dan din tibqa' kompetenza nazzjonali. Grazzi ħafna is-Sinjura eh, eh, tal-Parlament Ewropew. Eh, Is-Sunax Latviski. Tatad mos politisk Grupp Zali Europe. Is-Sinjura Zdanoka. Il-grupp tiegħi politiku, il-grupp GUE, ħadem ħafna fuq dan is-suġġett, aħna ħdimna u ġilidna għal approċ komuni għal paga minima u għattul minimu fl-Unjoni Ewropea. <clears throat> Nishtiq Infakkar illi fir riżoluzzjoni ta' april tal-2019 dan is-suġġett semmejnieh u tkellimna fuq il-paga minima. Komissarju Schmidt, aħna verament nittamaw illi l-Kummissjoni meta taħdem fuq il-paga minima tkun tista' anki tares lejn il-kwistjoni ta' tul minimu. <clears throat> anki fuq livell tal-Unjoni Ewropea għax il-faqar fost it-tfal u l-ġlida kontra taħħa er- t-rigwarda mux il-paga minima, ma tul minimu. Meta nitkelmu fuq il-paga minima, aħna imħasbin fuq il-proposta illi manħarsux lejn il-paga media, imma lejn il-paga medjana. U dawn huma differenti, għax hemm differenzi kbar. Issa e, persuna oħra mill-Ungerija. <coughs> Grazie ħafna. Mellett kjalu vilemények mellett szeretném Nirringrazzja l-Komissarju, Iva, aħna naqblu mal-inizjativi li edinem biex l-Europa sir iktar b'saħħita fl-Europa għanna bżonn dawn il-possibiltajiet u hemm bżonn li l-istati membri jingħataw dawn iċ-ċansijiet ukoll. Issa, fuq l-inizjattivi soċjali, la il-bażi tagħhom tista' tkun ekonomija li tkun b'saħħitha Imma ma jistax ikollok ekonomija għaw b'saħħita jekk inti ma jkollikx kondizjoni soċjali tajbin il-kompetenzi, il-taħriġ tal-ħaddiema jiddetermina fiex se tiġi l fiex se tkun l-ekonomija tiegħek. Fl-Ungerija 4.4 miljuni ta' persuni u 3.1 miljun għandhom salarju li huwa inqas mill-medja Ewropea. Għalhekk dawn il-miżuri aħna naqblu magħhom nafu li hemm ċertu pajjiżli li da għandhom ċertu esperjenza f'dak kif il-qasam tas salarju minimu, għalhekk qegħdin noqogħdu attenti ħafna eh, għal kif se tiżvolġi din l-inizjattiva, dialogu mal-imsieħba eh, soċjali u l partijt kollha interessati hemm bżonn li aħna naqsmu bejnietna l-esperjenzi eh, taħtihom. Irridu noħorġu fis-seba u għandna ħafna eh, kellima. Issa sen naqqas il-ħin eh, allokat minuta u 20 sekonda. Issa Islam Demirol mill-Parlament Ewropew. Grazzi, President. Il-Karta Soċjali Ewropea fl artiklu 4 titkellem fuq id-dritt għal eh, remunerazzjoni deċenti għal xogħol. U din il-karta wkoll tajt illi il-persuni illi għandhom impik għandhom jirċevu paga deċenti biex jgarantixxu l olja tal-ħajja eh, tagħhom, l-istandard tal-ħajja tagħhom. Issa dana wieħed jista' jiddiskuti xi tfisser ġusta jew Eh, jew deċenti. Però rridu neskludu eh, eh, nis illi jaħdmu u li jibqaw fil-faqar. U għanna definizjoni tal-povertà hija il-50% tal-paga medjana huma fil-fatt foqra. Dawk li jirċevu inqas minn din il-paga ikunu fil-fatt ta' riskju jekk wieħed irid jaċċetta l-Karta Ewropea, irid iħares lejn dan. U mhux biżejjed li nagħmlu rakkomandazzjonijiet. Il-maġġoranza tal-Istati membri għandhom paga minima fil-Ġermanja, per eżempju, jiena Ġermaniża għandna paga minima, imma hija talment baxxa illi e, e, dawk li jirċevu l-paga minima mbagħad se jkunu affettwati mill e, mill-faqar tal-xjuħija E, e, irrid ikun hemm obbligu ċar ta' dak li verament x'naħsbu li il-faqar. E, U dan għal aħar punt, President, l-Unjoni Ewropea m'għandix tintroduċi politika fuq il-pagi. Aħna aħna hawnhekk qegħdin nizgur, għandna niżguraw li jkun hemm kondizzjoni tindaqs. Kellim li mis bil-Ispanjol. <clears throat> Jiena qed nitkellem mhux biss bħala membru tal-Parlament imma anki il-gvern ma setax jibat membri tal-parlament minn Spanja għax għadna mannax gvern. Fil-Spanja, il-gvern soċjalista f'koalizjoni mal-xelluk, ħajn Pen, biex iżid il-paga minima sal-livell tal-ILO u naturalment ma jaqblux mal-federazzjoni ta' min ħaddem. Il-paga minima tista' tgħin biex tejjeb eh, is-sitwazzjoni f'pajjiżna u, u importanti li nibatu sinjal fl-Ewropa jekk irridu intejbu l-affarijiet fl-istati membri aħna ma nista' neħilsu mill pfar imma huwa strument essenzjali. Allora fil- fi Spanja aħna fil-grupp soċjali edin defendu inizjattiva illi tirrifletti il-pożizzjoni tal-ħadima fi Spanja, però hija antiża anki biex tiġġieli tal-paga deċenti fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-kelim li mis mill mill-Ġermanija, Radke. Grazzi, e Komissarju, jint għandek bieċa xol diffiċli ħafna għax il-kwestjoni tal-paga minima hija e, kulħadd qed ħares lejn il-problema. Wieħed jista' jaraħda mid-dibattitu li għaddej. Però <clears throat> il-kap e, il-President tal-Kummissjoni għal irid toħroġ bi proposta fuq il-paga minima u din hija sfida e, anki ikbar. U din mhix l-unika raġuni raġuni għalli għalija inħoss u u inti f'dan il-kompitu għal tista tajt li għandek l-appoċ tal-pajizi, tal-kollegi kollha tiegħi fil-pajjiżi nordiċi, anki fl-Awstrija għandhom sistemi, però huma kollha hemm ħażbin fuq l-impatt e, li e, din il-proposta se jkollha fuq is-sistemi kollha. Però ftit diskussjoni aħna ma rridux inħarsu biex lejn ħaġa li taħdem f'post wieħed. Imma anki rridu naraw fejn ma taħdimx fejn memx tradizzjoni ta' sħubijiet soċjali fejn mem lebda sinjal ta' negozjazzjoni kollettiva u nistaw forsi naraw nipruvaw illi sistemi li jaħdmu jgħinu lil dawk li ma jgħatmux. Issa mill-Parlament Ewropew, il sinjora Sander u din ħarkellima. kellima. Tana eh, imħabba l-ħin. Grazzi. Grazzi ħafna, President Kummissarju, jiena ovvjament nixtieq ngħid li qed naqbel ma' kull inizjattiva li se jġibu Ewropa Soċjali dejjem il-qudiem. Ewropa Soċjali li hija importantissima biex dejjem nipproteġu dawk li huma l-iktar vulnerabbli biex ikonna iktar ġustizzja soċjali anki meta nitkellmu fuq is-salarji il-divergenzi li hemm bejn l-istati membri u anki biex ikun hemm kompetittività eh, loja eh, li tkun lejali. Ija, eh, lażla tal-Kummissjoni Ewropea li taħdem fuq is-salarji minimi. Din biċċa xogħol ibsa kif smajna, aħna nafu x'inhuma il- nafu kif jaħsbu hawnhekk in-nies ta', ta ideat politiċi differenti, hemm bżonn naraw kif nirrispettaw il-karatteristiċi speċifiċi nazzjonali, imma jiena għandi mistoqsija inti qed timmaġina e, possibilità e oħra, possibilitajiet oħra li se jresquna lejn iktar konverġenza. Iva, grazzi. Biex nal u qed naraw li kemm hija importanti li konna il-garanzija ta' tfal li konna salarji eh, minimi, salarju minimu li jkun ukoll Ewropew fuq livell Ewropew. Ġifieri għandna sfida, sfida u eh, ukoll għas-Sur tal-Kummissjoni kollha fil-fatt. Irrid ngħidilkom żewġ biex eh, biċċi taħbar nispera li li l-interpreti jittraduċi l-ewwel net intom minn hawnhekk se joħdukom eh, mill-European House of History u mat ek joġobkom tallu xejn hawnhekk għax meta titilqu minn eh, min hawn eh, ma tkunux tistgħu terġgħu titflu xejn jingħalaq il-bini jingħalaq. Grazzi.